tal-Viċi Presidenta tal-Komissjoni Rappresentant Oli għall-Affarijiet Barranin u Politika Barranija. Merba, Signora Mogherini, għandek il-mikrofonu. Thank you, uh, President. Grazzi, President. Ħalli nibda billi nikwota l-artiklu 36 li jgħid li rappreżentanta olja tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet barranin u politika ta' sigurtà regolarment trid tikkonsulta mal-Parlament Ewropew fuq l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-politika estera ta' sigurtà komuni u politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u kif dawn il-politiki jevolvu u jgħid li u, allura mhux jiena forsi, irrit jiżgura li l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew jitqiesu mod ċira. U jiena rrid ngħidilkom li ftin l-aħħar sena aħna hekk irnexxielna nagħmlu għaliex kellna konsultazzjoni eh, b'mod regolari, eh, smajna dwar l-iżviluppi, l-implikazzjonijiet tal-politiki tagħna għaliex kellna dialogu kontinwu Imma fġieħ il-ċarezza u s-sinċerità sur President irrid ngħid illi għalija huwa inaċċettabbli illi illum f'dan id-dibattitu eh, f'dan il-Parlament fejn għandna ħames dibattiti għandna satejnu nofs waqajna satejnu nofs start. Dan mhuwiex aċċettabbli. U irrit najtu kol illi din is-sena kienet sena eh, diffiċli għal politika barranija eh, fetħu fażijiet importanti għad diplomazija Ewropea b'mod partikolari fuq is-Sirja wara l-attakki f'Pariġi l-Istat membru eh, eh, rikorra l-artiklu 42.7 għall-ewwel darba fl-istorja tagħna dan diskutejni l-aħħar darba li tqajna it-tweġiba tagħna kriżi tar-refuġati Eh, tatna ħafna odo tal-politika barranija mill-operazzjoni Sofija fil-Mediterran, il-Trust Fund il-ġdijt tal-Afrika, il-finanzjament tal-iskejjel, kura tas-saħħa, fil-kampijiet ta' refugġati, il-kompakt ekonomiku għal-Ġordan u l-Lebanon illi aħna għamilna eh, ħloqna għal-konferenza ta' Londra u xur li ġejjin u koll għandhom ħafna sfidi il-politika il-komunità tal-politika barranija kultant ħares lejn is-snin ta' elezzjoni fl-Istati Uniti bħala snin ta' tranzizzjoni imma din mhux sena li fija maħna se nagħmlu xejn, mod partikolari mhijiex waħda minn dawn is-snin għall-Unjoni Ewropea, anzi għaliex f'ċerti sitwazzjonijiet għandna opportunitajiet li rridu noħtfuhom jekk ma rridux nitilfuhom u foħrajn eh, jekk noqogħdu bidejna fuq zaqna l-affarijiet imorru mill-ħażin għall-ar. F'dan id-dibattitu jiena se nifoka fuq il-prioritajiet immedjati għal politiki tagħna għaliex imbagħad eventwalment ikonna opportunità illi niddiskutu aspetti oħrajn aktar tard illum. U għal oħra rrid nirrepeti li jiena ma narax għalfejn qed ikonna żewġ dibattiti wara xulxin fuq suġġetti li huma tant simili Għalhekk jiena nitlobkom li tevitaw din ir-ripetizzjoni u illi nużaw il-ħin tagħna b'mod aktar effiċenti. Lura għal prioritajiet tagħna li intemmu il-gwerra ċivili fil-Vant Nofsani u l-Afrika ta' fuq huwa l-iktar l-ola priorità tagħna din hija gwerra li qiegħda tkun miġġielda fuq fronti differenti mill-frontiera bejn is-Sirja l-Iraq u Turkija sal jemen u l-Libja kull wieħed minn dawn il-Franz għandha l-istorja tagħha u l-atturi tagħha u anke l-iżviluppi tagħha. Imma f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi soluzzjoni tal-dan il-konflitt irid isir permezz tal-rikonċiljazzjoni. Jekk aħna rridu nelbu d-Daesh u Al-Qaeda u gruppi terroristiċi jista' jmur jisir biss jekk naħdmu jitfit ma' dawn l-atturi. Aħna qegħdin naħdmu u qegħdin naraw xi ftit ħiel ta' riżultati pożittivi biex aħna nikkonsolidawhom il-settat reġjonali jridu jwaqfu li jrewħu n-nirien jaħdmu fuq rekonċiljazzjoni u jfittxu illi għalmenu jaslu għal paċi birda dak li qed jiġri fis-Sirja eh, forsi kien jidher bħala xi ħaġa impossibbli ftit ta' u l-waqfin mill-ġlied huwa fraġli imma qed jiġi rispettat l-għajnuna monetarja waslet għal ħafna ehm, żoni assidjati għalla volja eh, situazzjoni mhix perfetta. Eh, Stafan de Mistura qiegħed fir reġjuni sabiex joħloq appoġġ iktar għal dan id-diskussjonijiet għandna kuntatt kontinwi jiena kont f'Ġenevra xahar li għadda u iltqajt u koll mal-partijiet fil-diskussjonijiet u koordinajna l-pozizjoni tagħna fuq is-Sirja mal-Ministri Barranin tal-G7 fil-Ġappun il-bieraħ. Għandna bżonn nagħmlu progress il-lejla qabelada. Eh, il-paċi għandha ħafna edewa għalhekk hemm urġenza kbira eh, illi eh, aħna insegwu l-impenji tagħna fl-istess jien għandna bżonn tal-istess paċenzja li waslitna fejn qegħdin illum. In-negozjati mhux se jkunu faċli imma rridu nipperseveraw. L-istess japplika għal-Libja. Ħafna mill-Konsil tal-Presidenza huwa qiegħed eh, fi tripli wara ħafna xhur eh, ta' ħidma biex ikonna dan il-konsensus. Imma dan għadu biss il-punt ta' tluq l-atturi kollha jridu jiffaċilitaw it-trasferiment paċifiku ta' seta għand il-gvern il-ġdid. Minnaħa tagħna aħna lesti li ngħinu u qegħdin naħdmu flimkien mal-Presidenza il-Kunsillu eh, Faraġ għal dan għaliex irrid nkun ċara, jiena dejjem kont ċara. Dak kollu li aħna namlu, aħna se namluħ mal-Libjani. Jekk huma jitolbuna l-appoġġ, aħna nagħtuhom l-appoġġ li għandhom bżonn u jridu. Dan flimkien mal-lajnuna umanitarja, taħriġ ta' sforzi ta' sigurtà, ġudikatura u inkella ġestjoni tal-frontieri, imma il-ġejjini ta' pajjiżhom huwa fidejhom l-istabilità tal-Libja, il-prosperità u l-erda ta' Daesh jiddependu l-ewwel qabel kollox fuq laqda nazzjonali soluzzjoni għal konflitt fil-Libja jista' jkun politiku u jista' jkun biss Libjan. Ir-responsabilità tagħna hija li natuhom appoġġ sħiħ. Tielet net fuq ir reġuni l jemen għaliex eh, fil-fokus tagħna fil-xhur li ġejjin se jkun fuq is-Sirja u l-Libja imma ma nistgħux ninsew il-kriżijiet l-oħrajn anki jekk dan mhumiex qegħdin eh, fil-faċċati tal-gazzetti dak li hemm fil qed jiġri fil-Yemen wassal għal traġedja umanitarja u 80% tal-popolazzjoni li għandha bżonn assistenza umanitarja nuqqas ta' stabilità qiegħda eh, tiftaħ il-bibien għal gruppi terroristiċi fil-qarn tal-Afrika, fil-Vant Nofsani, fil-Oċean Indjan u fil-Mediterran. Jiena tqajt mal mibad speċjali tal-Nazzjonijiet Uniti l-ġimgħa li għaddiet waħna qegħdin naħdmu flimkien fuq il-waqfim il-ġdid li beda il-ġimgħa eh, il-ħat li għadda biex natu appoċ konkret b'għatħejja tan negozjati u fawtriċ massif reġjonali. Jiena rrit nikkonkludi fuq din l-ewwel priorità fuq il-proċess ta' paċi fil-vant nofsani għaliex minkejja l-attenzjoni minnaħa tal-medja ma nistawx ninsew il-konflitt bejn l-Izrael u l-Palestina. M'hemmx progress lejn il-paċi u huwa biss kwistjoni ta' żmien illi ma terġax eh, ifaqqa Eh, eh, xi ħaġa oħra hemmhekk. Aħna mal-imsieħba tagħna qegħdin naħdmu fuq rapport pa' rakkomandazzjonijiet sostanzjoli dwar kif wieħed jgħaddi minn dan l-impass lejn soluzzjoni bażata fuq żewġ stati. Illi wieħed joqgħod bideh fuq zaqqu mhuwiex alternattiva. Aħna dejjem bqajna naħdmu kultant minn wara l-kwinti imma dejjem bqajna naħdmu l-opinjoni pubblika mhix qiegħda tiffoka fuq dan bħalissa imma dan ma jfissirx li aħna maħna qegħdin nagħmlu xejn li jintem dan il-konflitt fil-Libja, fil-Jemen, fil-Sirja u anke fil-Vant Nofsani li aħna nibnu subijiet b'saħħithom mal-ġirien tagħna imma anke ma' atturi ewlenin fl-Afrika u fl-Asja se jkun l-aħjar mezz kif aħna inwieġbu għall-attakki ta' terroristi fid-dinja fl-Unjoni Ewropea nista' nimlew il-vojt illi jinqeda bih id-Daesh nilqaw kontra radikalizzazzjoni flimkien ma' eh, pajjiżi li għandhom maġġoranza mizilmana li għedin jipromuovu l-koesistenza rispetta diversita diversità jista' jwassal għal iktar sigurta fl europa imma anki tal-imsieħba tagħna fil-Vant Nofsani, fil-Sahel, fil afrika ta' fuq, fil xlok tal azja u fil-Balkani tal-Punent. Deal with has much to do with conflicts in the Middle East. And yet the issue of refugees Il-kwistjoni tal refuġġjati u l-immigranti mhix se tieqaf anki bil-paċi fis-Sirja u fil-Libja jena faċew il-verità, il-movement kbir ta' persuni hija ħaġa normali. Id-diskutejni reċentament din il-Kamra. Jekk kien waqfu il-flussi, jinfetħu rotot ġorda, jkun hemm nuqqas ta' stabilità f'pajjiżi oħra. Irridu naħdmu flimkien mal ġirintana mhux kontra tagħhom fl-aħħar xar u fil-Afrika fil-ġimma l-oħra kellna kellna operazzjonijiet li salvaw ħafna ħajjiet. Irridu hemm bżonn ta' żewġ prioritajiet li għadni kif semmejt. Dawn jistgħu jinstemaw li mhuwiex urġenti. Id-diplomazija multilaterali waslet għal COP21 u il għandijiet tal-millennium. Dan wassal għal soluzzjonijiet din hija il- il-mod Ewropew sabiex niformaw il-politika barranija. Il-komunità internazzjonali urid unità fir risposta għal testijiet ta' Nord Korea u qed naraw x'inhu l-avveniment fil f'di situazzjoni fil-Istati Uniti u fil-qatal G7. Huwa fil-interess komunitana li naħdmu għal kooperazzjoni fuq livell internazzjonali fuq il-kwistjoni ta' sigurtà nukleari u nuqqas ta' armi. Nixtieq nigrudu wkoll il-multilateralizmu u l-kooperazzjoni. U għawek nishtiq ninkludi l-kwistjoni tar-relazzjoni tagħna mar Russja. Tkellimna fuq l-Iran, l-Iżrael, Palestina, fuq il-Libja u kif ukoll fuq is-Sirja, il-mexxejja Russi u rew xi interess biex jikkoperaw mad-dinja u mal-Ewropa. Aħna d-deċidejna mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej illi aħna nikkoperaw mar-Russja f'setturi fejn għandna interess. Kellna laqgħa tal-Kunsill bejn il-NATO u r-Russja wara snin li dan kien ġi sospiż. Jina nemmen illi il-ħabib tiegħi Jens Stoltenberg spjega s-sitwazzjoni b'dawn il-kliem. Mhux se jkun hemm lura mhux lura għal ħajja normali qabel ir-Russja tirrispetta l-liġi internazzjonali u hawnhekk tara il-kwotazzjoni. Aħna l kol iffirmajna għal ħames prinċipji fil-kooperazzjoni tagħna mal-Russja. Ma hemm relazzjoni mal-imsieħba Eddan xarilu, irrit ngħidilkom li l-istati membri kollha issa qegħdu fl-istess paġna fejn ir Russja u fejn jitlu suġġetti oħra, rridu iktar unità sabiex ngħaddu minn dawn iż-żminijiet diffiċli, dawk il-kwistjoni kollha li semmejt il-lejla kollha għandna interess fihom bħala Ewropej. Irridu nifmu dan, iċ-ċittadini diġà jifmuh, irridu politika barranija komuni għall-Ewropa kollha, inkella mhux se jkollna politika reali għax huwa flimkien biss li għandna l-odda u l peace li għanna bżon fid-dinja tal-lum u hija l-aħjar risposta l-bżonjiet tagħna jiena noqgħod fuq il-appoġġ kontinwu ta' dan il-Parlament sabiex nifformaw politika barranija effettiva. Grazzi. Muchas gracias, señora Mogherini. Tiene la palabra el señor Brock. Grazie, signora Mogherini. Sul blog. Äh, Sur President, Viċi President, äh, Rappresentantoli, jiena naqbel miegħek fuq ħafna mill-punti. Imma wara l-attakki terroristiċi fi Brussel nixtieq ngħid illi aħna rridu nerġgħu niddefinixxu il-politika ta' sigurtà. Din mhix m'għadix waħda tradizzjonali il- l-ISIS qed jagħmel gwerra fis-Sirja fl-Iraq fil-Afrika ta' fuq qed jaffettwa t-turizmu qed jipparalizza l-ekonomiji u qed tjaqat miegħu żgħażagħ qiegħda u dan huwa jaqgħa kollu taħt kunċett wieħed. Irridu nsibu xi ħaġa bejn il-politika esterna u interna. Irridu inħarsu lejn dan f'kuntest iktar mifrux, inkella mhux se jkunu nistgħu nafaċċaw l-isfidi. Irridu nsaħħu il-relazzjonijiet mal-ġirien u l-kooperazzjoni għal paċi. Paċi illi semmejt sab li rridu nilħu fis-Sirja iżda wkoll fl-Ukrajina. F'dawn il-każijiet kollha rridu nagħmluha ċara li aħna edin favur dawk illi irridu joħolqu l-paċi u rridu nużaw l-influenza tagħna sabiex nagħmlu dan possibbli. F'ċerti każijiet dan huwa relatat mal-migrazzjoni. Hemm lan tas-sigurtà li rridu niddefinixxu kollegi. Il-kwistjoni tal-waqfim il-ġib fis-Sirja il kwistjoni tal waqfim il ġib fis sirja turi illi l-Amerikani u r-Russi kienu qed jaħdmu għalihom. Meta niġu għal soft power li aħna aħjar għalih minn poteri oħra, u dan huwa ta' suċċess biss jekk ikun hemm xi tip ta' hard power Għalhekk irridu naraw x'inhu l possibiltajiet tagħna skont it-Trattat ta' Lisbona sabiex nibnu politika barranija li tista' toħloq l-effetti li rridu nilħu. Illi u kol il-ħela ta' flus minn ħadana Tkellimtu kol dwar id-diplomazija, jiena naqbel miegħek imma rridu kollna diskussjoni serja dwar ir wall li l-Unjoni Ewropea għandha fid-dinja. sissa għadna ma definejniex b'mod serju r boltana tagħna. President Signor Brock għadu ma d il-ħin ma jina naqbel mal-kommenti li għed. nifem kif qed tibbidel is-sigurtà għaliex il-konflitt fil-żona tal-ġirintana poġġa teddida bħal ċiberkriminalità. Memx frontieri hawnhekk, memx differenza hawnhekk bejn sigurtà interna u, u esterna. Irridu nitkellmu dwar ix-xiri ta' armi, irridu naħdmu flimkien sabiex nevitaw li si xor zejjed irritu kunem gwida minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Il-politika ta' diviża tagħna ma tfissirx biss aktar armi, iżda użu aktar intelligenti ta' riżorsi li għandna diġà. L-Unjoni Ewropea għandha l-impenn li saħaħ il-paċi t l-konflitt u twasal għal soluzzjonijiet paċifiċi u jekk trid tkun imsieħba effettiva trid ikollha politika barranija effettiva għaliex politika ta' sigurtà u jekk jekk ikunu effettivi jistgħu jiddefendu l-interessi tagħna. Grazzi. Uh, Chairman, I'll confine my remarks to uh, CSDP Sir President, nixtieq ngħid illi il-grupp tal-ICR jagħti importanti importanza kbira l-Alleanza Transatlantika. L-Unjoni Ewropea però taħseb illi l-Unjoni Ewropea qed iġġor il-pis kollha tal-problemi tad-dinja fuq spallejja l-Unjoni Ewropea m'għandix kapaċitajiet differenti minn NATO fil-fen jitħol l-azzjoni militari. Għalhekk m'hemmx fejn nkunu involuti. Nistgħu però nkunu ta' nistaw inkomplu ma' NATO fil-kapacitajiet ċivili. Irridu noħol u strutturi u proċessi ta' teħidda deċiżjonijiet fejn l-Istati Uniti mhumiex involuti u l-Unjoni Ewropea tkun attur fil-dinja. Is-CSDP hija distrazzjoni minn NATO f'mument fejn l-Alleanza trid vitalità u impenn meta qed naffaċċjaw teddid serju. Għalfejn erba' pajjiżi biss edin involuti fil-ġidra kontra l-sis ma l-Istati Uniti u l-Alleanzi l-oħra. Din li hija teddida immedjata għal benesseru tagħna. Irridu nuru impenn politiku. Grazie ħafna, Isur Rados. President Signuri. Signora rappresentanto li uh, jena għannum tal-alderrit nirringrazzjak għal uh, dik l-spiegazzjoni oġġettiva naħseb id-dinja tkun situazzjoni iktar diffiċli li kieku ma kenniex din il-politika ma dan kollu fija żewġ problemi hija politika li ma tantxi komuni mija u design biljun għad-difiża tal-Ewropa u l-Istati membri tagħha 5 biljuni minnhom jintużaw għall investimenti komuni u 70 biljuni eh, jiġu allokati għal missjonijiet komuni. Xi fisser dan? Ifisser li 7.3% tal-nefqa komuni għad-difiża tintuża għall attività komuni li hija forsi punt naqra dajjef ta' din il-politika li mandiex l-istrumenti meħtieġa biex eh, tieħu azzjoni f'momenti ta' kriżi. Il-forzi u setat il-gbar tal-Konsil ta' Sigurtà tal-Nazzjonijiet Uniti mhux se jagħti ordni li jkun hemm intervent fejn m'għandhomx interess imma fejn ma jkunx hemm interess ħafna drabi jfisser li destabilizzazzjoni ta' dawn ir-reġuni. Aħna rridu nittamaw għal daqstant li l-gwerra fil-vant nofsjani u fil-Afrika ta' xlok Eh, jistaw jintużaw sabiex aħna jkonna verament politika ta' difiża li tkun tassew komuni. Grazzi. Frage der Verteilungsgerechtigkeit sowohl innerhalb von Il-kwistjoni tal- sim tal-peace bejn is-soċjetajiet u reġjuni tad-dinja hija importanti ħafna meta niġu għal paċi u s-sigurtà. Din hija tinteress ukoll għal politika tal-viċinat tal-Unjoni Ewropea fl-2004 għamilna ċertu xogħol però m'hemmx diskussjoni dwar dan illum. Mhux qed nitkellmu dwar l-effetti ta' ta' politika ekonomika aggressiva tal-Unjoni Ewropea li waslet għal bilanċi fil- fil-kummerċ dizastruzi fil-pajzi ġirintana, specialment fil-Van Nofsani u l-Afrika ta' fuq. Xi kumpanija ti għamlu negozju tajjeb mis situazzjoni rridu nieħdu miżuri. Il-kwistjoni tad demokrazija fl-Olanda il-vito tad drittijiet din aħna rridu nimxu l-qoddim bil-operazzjonijiet militari tagħna. Iżda jidher li hemm nuqqas demokratiku, hemm ħafna tensjonijiet u dan jwassal għal sitwazzjoni ħażina ħafna. Qed nżaw riżorsi ċivili għal għanijiet militari, grazzi. Jina nista nejt li nishtiqu naraw li l-konflitti nevitawhom mhux qed titkellem biss fuq id-diplomazija ma riforma ta' sigurtà. Hemm bżonn niġildu wkoll kontra it-tibdil tal-klima, il-faqar, l-oppressjoni, il-kompetitività illegali, kommerċjali u l-politika tal-iżvilupp sabiex ikonna dinja aħjar tajjeb li nitkellmu fuq is-sigurtà tal-persuni imma parametri oħra sabiex ninkoraġixxu l-istati membri biex jipparteċipaw iktar fl-isforzi tal-ġnus maquda biex għazzama tal-paċi. Ir-rispett tad dritti tal-bniedem, tal-liġi internazzjonali u valuri komuni oħra. F'din il-perspettiva jiena ma naħsibx li il-ftejma Turkija eh, huwa skont dawn il-valuri anki l-intervenzjoni militari Sofija, il-proġett Sofija. Il-Parlament irid jaħdem biex jgarantixxi id-disarm u noqdu attenti meta jiġu sportati l-armi lej pajjiżi terzi. Livell ta' sigurta fid-dinja jvarja hemm bżonn noqogħdu attenti milli fil-ġlida tagħna kontra terrorizmu ma, no, ma narawx li jinħolqu iktar terroristi. Hemm bżonn li noqogħdu attenti li l europa ma tkunx militarizzata wisq. Just... Grazzi, Signor Sir President. Fid Għanna nilqaw l sviluppi il-poter tal-Unjoni Ewropea żviluppa mill-Trattat tal-Lisbona. Dan kollu sar mingħajr konsultazzjoni u informazzjoni l pubbliku l-istrutturi tal-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà qegħdin hemmhekk diġà. irridu naraw l-interess tal-Unjoni Ewropea fid-dinja mhux skont l-Istati membri. Ikonna l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea għal l-affarijiet barranin. Aħna nappu irridu politika aktar b'saħħitha. U din għandha sir qabel u mhux wara illi il-pajjiżi il renju jibqa' fil-Renju Unit wara referendu ta' Ġunju. Jiena jiena nisħaq mal-Ingliżi mal sabiex ikunu kontra dal-proġett li u falliment. Grazzi. Grazie. Grazie, Grazzi, Sur Borghezio. Signora Borghezio. Inti dejjem ottimista ħafna, imma s-sikurezza u l-politika ta' sikurezza u difiża hija falliment għaliex l-ISIS eh, għamlet ħafna rebħiet kbar eh, li fil-komunitajiet islamiċi madwar id-dinja sa' jwaslu aktar nies li jinaqdu magħhom fejn huma jifirħu meta jinqatlu l-insara, l-sfidi kienu differenti umma jridu jisaxħu il-tmexxija fil-pajjiżi Ewropej, għalhekk aħna ma rridux insaħħu għall-użra kontra Assad biex neliminaw Eh, appoġġatur ta' Putin, il-kulħat jaf li Turkija għaddit ħafna armi, mux bizdejn li terroristiċi wanki eh, jassat, imma fuq dan inti ma' semmi xejn. Aħna naħsbu li s-sikurezza tiġi mill-kontroll eh, millimetriku fuq il-frontieri u l-istati membri rridu jagħmlu dan bis-serjetà aħna rridu approċċ eh, differenti li jolqot l-estremisti l-imam il moske li qegħdin jalmu terrorizmu f'pajjiżna u jwaslu ħanki f'djarna. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί 15 περίπου χρόνια η Ευρωπαϊκή... Grazzi. Għal 15 sena kważi l-Unjoni Ewropea kienet titkellem dwar il-bżonn għal politika ta' sigurtà u viża komuni, però minkejja ħafna sija dedikati għal din kwistjoni mhux se jkollna politika komuni u r-raġuni ovvja. Sakemm l-Unjoni Ewropea kienet biss Unjoni Monetar, Unjoni monetarja kien stajna nimxu l-qoddim imma meta siret unjoni politika ma, ma stajnix nimxu iktar l-qoddim. Kienem tsunami ta' refugjati ta' refugjati legali ħafna stati membri għal l-frontieri u marru kontra trattat dan kien fil-interess tagħhom ir-Renju Unit qed jeddet bil-armi għaliex u fl bil-Brexit għaliex huwa fl-interess tagħhom. Grazie ħafna, President. Jena jitispjaċini li ma nistawx niddiskutu ma ma, ma, ma kanjete fuq dan. Araw ġara minn dan l-aħħar Brussel bil-attakki terroristiċi. Irridu nerġgħu l lura għall-alternativi li nieħdu fuq il-politika barranija tagħna u anki il-teddida tal li għanna fuq il-frontiera esterna u interna sa' Irridu naraw soluzzjoni sensibu għas-Sirja u għal-Libja. Hemm bżonn li konna iktar kooperazzjoni msaħħa bejn il-polizija tagħna differenti, naraw il-ċentralizzazzjoni tal-informazzjoni tal-pulizija tal-frontieri, għax dawn huma ovvjament marbuta, e sigurta interna u sigurta esterna huma marbuta. Ek nisom nġildu terrorizmu. Grazzi. Thank you very much. Mulțumesc, doamna înalt reprezentant. Acum că... Grazie, ħafna, signora Mogherini. Meta konet niddiskutu l-kontest, l-affarijiet imxew il-qoddim il-2014 u din is-serraħ l-abilità tagħna li nirrispondu għal ċertu avvenimenti hemm ċertu aspetti ta' tal-politika ta' sigurtà u d-diviża hawnhekk. Irridu kooperazzjoni estensiva sabiex il-frontieri tal-Unjoni Ewropea esterni u interni kunu siguri dan irrid il-kontribut tal-Istati membri minnaj distinzjoni bejn dawk li huma parti minn Schengen u dawk li lej jiena nemmen ukoll li fil-kuntest tal-tedida tal-terroristi irrid ikollna qafas istituzzjonali għal kooperazzjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-intelligenza dwar l-attivitajiet ta' terroristi ma nix ikollna definizzjonijiet soġġettivi u ad hoc il-żona mina li semmejt hija vitali u din tinvolvi il-pajjiżi ta' reġjun mina u l-unika mod kif nistgħu niżguraw aktar stabilità fil-dawl ta' tedida ikbar ta' terrorizmu issa da mhux għażla il-pajjiżi tal-viċinat qed jaffaċċjaw violenza ikbar u nistgħu nirrispondu biss Grazzi, rappresentantoli, il-kondizjoni il sabiex nimxu ma dawn iż-żewġ pol politiki u li kolna konċezzjoni ċara ta' dawn il tad d Dan kien imminat fejn jitħol il-vant. Il Jiddispjaċini ngħid li l-lingwaġġ tiegħek, Sinjura Mogherini, meta diskrivejt dawn il-fatti imbiddel mill-konsultazzjoni ta' qabel. U id-deskrizzjoni tiegħek hija favur ir-Russja qatt ma semmejt lill-Ukrajina rridu b'mod serju nerġgħu neżaminaw it-teddit li qed naffaċċjaw u r-raġunijiet għalfejn l-Olanda esprimew ir-rieda tagħhom dan il-mod. Kienet din strateġija Russja, Russa. Grazzi. Sur President, Signora Mogherini, kollegi, iċ-ċittadini jistennew il l-Unjoni Ewropea ikolla xi responsabilta fil-politika barranija u mhux qed tagħmel biżejjed dan qed wassalna għal ostaklu fil-leġittimità. Irridu nkunu realistiċi meta nevalwaw ir wol ta' fis-sigurtà u rridu naraw fil-kuntest tal-kuntest multilaterali. Hawnhekk jiena nissimpatizza ma' xi wħud mill-kritika li sarum Jiena naħseb illi rridu diplomazija multilaterali u rridu wkoll istituzzjonijiet multilaterali. rridu nizguraw illi nappoġġaw dan jekk ma rridux stadda trit internazzjonali li jitnaħa u jit postu jittieħed mill-polarizzazzjoni. Hemm tliet aspetti li nixtieq nitkellem dwarhom fil-kuntest ta' din l-arkitettura multilaterali. Jiena nara illi il-proċess ta' Barcellona kien ibbażat fuq politika mediterranja komuni imma issa qed nikkonsidraw il-Mediterran xi ħaġa li jaqsamna jew jipproteġina. Irrid ikollna sobija strateġika, speċjalment mal l-Afrika tas sub sahara Għanna intejbu l-kooperazzjoni tagħna mal-Azja u nispera li kunem pożizzjoni aktar ċara. Il-mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. L-Unjoni Ewropeja et tirrivedi il-politika barranija tagħha. Forsi xi xie xinis fil-Renju Unit jistaw jaraw li l-Unjoni Ewropea diġa għandha politika barranija u ta' sigurtà. Is-sena l-oħra, per eżempju, il-President tal-Komissjoni Juncker sejjaħal ħolqien ta' armata tal-Unjoni Ewropea. Iżda mhux biex nużaw immedjatament, settembru Angela Merkel għalet lil David Cameron illi mhux se jkun hemm riforma sinifikattiva fir-relazzjoni tagħna mill mal-Unjoni Ewropea jekk ma jwaqqax il-proposta ta' l-armata ta' Renju Unit. U baqa siket forsi jista' jagħmel skambju. Ma ħafna nies qed jgħidu li hemm pjantazzjoni ta' difiża eh, wara Ġunju eh, kol ma nabżon eh, għanna eżerċitu issa, u aħna ma naħsibx illi Eh, mux se mux se jirriskjaw jibqa fl-Unjoni Ewropea, naħseb se jivutaw jibiex jitilqu fi 23 ta' ġunju. Sur Obermeier. Grazzi President. Skont l-artikolu 26 u 27 tal-Unjoni Ewropea l-għaniet tal-politika baranija ta' sikurta komunija il-difiża ta' demokrazija u ta' drittijiet. L-Unjoni Ewropea għalqet ftej ma' Turkija barra minn dawn il-valuri ta' demokrazija u drittijiet tal bnienem Min jiddefendi dawn id-drittijiet huwa dak li ħa pjaċir liktar li wieħed li ħa pjaċir b'dan il-ftehim skomdu. Erdogan mhuwiex persuna illi jista' jgarantilna illi mux se jiġu miksurin id-drittijiet u li mux se tiġi islamizzata Turkija. U qed jagħmel gwerra ċivila ċittadini tiegħu stess. Dina mhix politika kredibbli. Iċ-ċittadini tagħna ma jistgħux jaċċettawha. U minn flok dawn responsabilitajiet ma jibatuħu fuq l-oħrajn, aħna rridu niddefendu l-Europa direttament. Grazzi. Isur e Corvin Mikke. Aħna namlu referenza għall-istqarriet liktar reċenti. Aħna mannix eżerċitu u għal dasnat nużaw e checkbook u nixtru l poċ tal-politiċi fl-Ukrajna rajnieħda u din il-politika mar nexxieċ fl-aħħar referendum fl-Olanda. U issa qed naraw minaċċa differenti. Hemm gruppi sħaħ ta' terroristi fid-dinja kollha qegħdin jikkompetu u jippruvaw ibikku lil Federica Mogherini għax l-aggressjoni tmur aħjar meta jkun hemm eh, id-djufija. U inti eh, minaċċa l-Unjoni Ewropea għax inti urejt id-djufija tiegħek. Is-Sinjura Kalniete. Jiena napprezza il-kooperazzjoni bħal kooperazzjoni pratika bejn Frontex u NATO fl-Eġew. U inqas iktar ma jkun hemm kooperazzjoni ma' NATO kif hemm previst fil-qafas konġunt biex eh, insaħħu reżiljenza tal-Unjoni Ewropea Sinjora Viċi President, jina nħedġek biex eh, taħdem lejn l-implementazzjoni ta' dan il-dokument kemm fil-qasam tal-kooperazzjoni ma' NATO u anki fuq l-azzjonijiet l-oħrajn. U aħna nħarżu qoddim illi jieġu adottati il-miżuri politiċi għal-ġejjin. Eh, Grazie ħafna. Għannati l-kelma l-onorevoli Nimi, sempliciment biex nejdilkom li għedin l-ura sew. Maġi ma sarx nistaw naċċettaw karti blu. U noqdu attenti għanki taħt għaj. Imma l ewel għadu għassur ħawit. Thank you, President. Grazie, President. Għawnek għedni torbu li kunem politika dik diskussjoni fuq il-sikurta qabel il-referendum. Il-Renju Unit jgħin eh, biex l-Europa tkun iktar qawwija. U nishtiq informi l-Unjoni Ewropea tlieta più tlieta u dana imħabba illi l-Unjoni Ewropea aċċettat illi jkun hemm iktar eh, biljuni lejn it-Turkija, ma aħna naqblu u għandna dejjem iktar influenza. Jekk li r-Renju Unit titlaq mill-Unjoni Ewropea jkollha aktar peace internazzjonali skont id-direttur tal-Europol il-pajis tagħna il-Renju Unit mhux se jkun sikur daqshekk fid-dinja moderna il-presidenti indiani u ċinniżi u l-Australia u Zelanda u l-Kanada kolla jajdu li aħjar li r unjoni tibqa' fil-Unjoni Ewropea. Putin biss ikun kontent jek titla. E, jek titla. Flaħar tal lowel gwerra dinjija u anki Bevan Eh, l-Europa u l-Amerika, l-Europa kienet dejjem impenjata, eh, eh, il-Renju Unit kien dejjem impenjata fl-Europa biex tiżgura l-paċi u anki il-Premju Nobel għal l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar proċess tal-paċi u jiena se niġġieled fir-referendum biex nibqgħu ġewwa. Grazzi Sur Hawit. Mm-hmm. U nitolbok anki lilek rispetta il-ħin. Isur Jurek. L-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea jisibu aktar faċli jattakaw l-Unjoni Ewropea. E, Il-Stati membri tal-Unjoni Ewropea ħlif ma jiddefenduhom, flok ma jiddefenduhom. U kien iktar faċlu, faċli li nibqaw niġil nattakaw l-Ungerija flok ma niddefendu id-dritt tal-Polonja fuq il- E, processi e, inġusti wara il-mewt tal-president tagħna u l-bżonn li nixbru l-evidenza. F'dawn l-aħħar snin aħna kooperejna ma'kom, Sinjura Kommissarju, u minkejja l-fatt illi il-Parlament Ewropew esprima l-appoġġ tiegħu lejn il-Polonja fuq dan, aħna qatt ma kellna informazzjoni fuq azzjonijiet speċifiċi u ma nisimaw eh, ma nisimawx sinjali eh, bħal dawn. U iktar faċli eh, li wieħed issifer idur id-dinja kollha u jara situazzjoni fil-Jemen u fil-Libja u jipprova jsolvi il-problemi kollha fid-dinja. Flok ma jirsolvi il-problemi ta' stat membru speċifiku. Signora Morvaj, Senjura Mogherini, jena nishtiq nitolbok tatina elementi konkreti, nishtiq nkunna preċizament xinija situazzjoni. tal-Ewropej illi jitilqu lejn is-Sirja għat training u jiġu lura bħala foreign fighters. Kemm huma daw hemm data fuqhom aħna rridu nistennew li dawn il-persuni se eh, se jorganizzaw attakki terroristiċi biex inkoronafu nafu għat memx reati illi permettu li eh, insibuhom dawn, skopruhom dawn in-nies. Jekk xaħat illi diġa f'pajis barrani u għaparti minn organizzazzjoni terroristika mandux ikun eh, ismu mandux jider eh, bħala eh, membru tal-organizzazzjoni terroristika u għal daqstant eh, mibawt il-ħabs memx inizjativi f'dan is-sens galer. Signora Mogherini, jina nirringrazzjak ta' dialogu kontinu mal-parlamentana. Aħna nejxu fl-imkien u għandu jirnexxilna ninaqdu biex niksbu xi ħaġa għandu jkollna mġiba maquda fil-Ukrajna u fil-Russja. Jiena nixtieq li jkun hemm iktar impenn minn l-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' paċi. U aħna jekk aħna nfallu bħala Ewropej se nkunu iktar mill-quta mm, mill-Russja u mill-Istati Uniti Eh, meta jkun hemm eh, rifuġati ġodda. Però biex joħduna bis-serjetà rridu naġixxu jekk aħna kieku aħna nkunu nistgħu naġixxu fuq l-aspet militari fin-NATO ma jkunx hemm diffikultajiet aħna għandu jkollna il-possibilità illi naġixxu direttament kontra dawn il- fuq dawn in-nies, dawn il-foreign fighters, irridu irridu irrid ikollna strateġija ġdida fuq livell Ewropew. Grazzi. Is-sur e Pasqua għal minuta u nofs. E, il-politika CSDP kienet fil-fat e, strument ta' kriżi u mhux għal difiża komuni. il difiża komuni kienet edha fidejn in-NATO kif jgħidu anki trattati bl-artiklu 42.7 u l-artiklu 222. Illum, jekk nitolbu li ċittadini Ewropej, Sur Pasku, il-President et tajdlu jitkellem iktar bil-mod. Jekk jiena nitkellem bil-mod, se tajdli li m'għandix iktar ħin biex nitkellem. Sur Pasku, et tajt il-President, wara il-gwerra, eh, gwerrilla, Eh, minnaħa ta' terroristi għal daqstant il difiza komuni u sikurta komuni għandha konnotazzjoni interna illi bħalissa edha eh, tmur li lem id-dimensjoni eh, esterna. Jekk aħna namlu iktar fis sikurta interna, hemm l-istrateġiji u l-aġenziji hemm dejjem possibilità li wieħed jitejjeb eh, fil-autoritajiet nazjonali u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u anki bejn il-ferat tal-autoritajiet nazjonali. Jekk anki il-polizija u eh, l-polizija speċjali eh, ġew użati fl-imkien Eh, fi Brussell u fi Brussell u ma jihdu l-ordnijiet tagħhom il-komandi tagħhom separati għal daqstant biex intejbu l-kooperazzjoni biex ikonna risposta aktar effiċenti iridu nibdew nintegraw il-parti ta' fuq tal-sikurezza eh, bil-parti bil parti tal militari biex bekk ikonna un-bat risposta integrata. Grazzi. Kull ma qed sekli li tagħmel żewġ minuti, mux żewġ minuti u grazzi. Kellimni mis għal minuta. S'il vous plaît, monsieur. Onorevoli Milan Mon. Signora Mogorini, Mogherini, nirringrazzjak ta' prezentazzjoni tiegħek. L-instabilità il fatti li l-Libja rip u l iraq u situazzjoni fis-Sahel l-ISIS u l-pressjoni fuq il-frontieri, il-minacċi eh, globali eh, eh, jitolbu politika ta' difiża komuni. Miex għazla hija neċessità aħna fl-imkien se nkunu iktar għawijin u rridu natu mezzi u strumenti per għanna bżon ta' pol volontà politika eh, minnaħat tal-istati membri. Hemm u kol konsiderazzjoni iktar ġenerali. Il-pajizi viċini għandhom ikollhom u eh, l-Unjoni Ewropea għandha tibat influenza tagħha fid-dinja kollha globali, eh, dinja maquda u jina nala u nittama illi illi ħati prezenta l-Kunsell Ewropew f'Ġunju fuq l-istrateġija globali se tkun eh, għall-altezza. Kapitlu importanti fuq il-sikurta u d difiża Grazzi. Grazzi. Issa għanna l-Onorevoli Kahn. Id-deċizjoni tal-Unjoni Ewropea fa' poċ tal-tranzizjoni kella raġun. il situazzjoni tal-Musulmani tal-Insara ma' ta' Rohingya ma, ma, ma, ma tibiċ. Essena li għaddit f'din l-awla għat li memx differenza bejn l-avvenimenti, memx frontiera bejn l-avvenimenti interni u esterni, u allora memx mandux ikun hemm frontiera bejn l-azzjoni interna u esterni, u naqbel miegħek il-persuni illi ħadmu fi Brussellu, Parigi, ġew radikalizzati għax hemm frontiera bejn nitna u bejn nitom aħna rridu niddefendu din is-sitwazzjoni, però biex namlu dan rridu naqsmu l-azzjonijiet tagħna biex inkun nistgħu niddimostraw il-valuri tagħna anki is-sitwazzjoni f'Janmar jekk ma jkunx hemm progress eh, għanna inkunu lesti li nintroduċu anki politika ta' sanzjonijiet rigorużi. Danġan. Grazie. Eh, Signora Gomez, jura Reprezentanza għali, jenja naħseb li għandak xogħol diffiċli ħafna ħasra li l-Parlament mhux qed jgħin xogħolok dan din is-sessjoni li ma tintem qatt. Mela, minuta biss eh, eh, għandi biex nitkellem fuq xi ħaġa daqshekk serja ridikola, ma dibattitu li ħan niżviluppaw huwa eżerċizzju indispensabbli u nilqaw kfosna iżda ma jistawx ninsew priorità oħra illi hija l-implementazzjoni tal-istrateġija tar-regoli eżistenti l-Unjoni Ewropea u s-servizzi din jiseru fuq istrateġija u kull zona ġeografika kull suġġett għandha strateġija u issa aħna rridu ndaħluhom fis-seħ mod effiċjenti eżempju pereżempju of eh, f'sinar Franza tilef soldat ta' 19 sena f'Mali, Mali huwa milqut ħafna u eh, aħna għanna bżon strategija sajl u għed intaqli illi jis sigurta u l-izvilup aħna l-bot mill-li konna dan li jiġi eh, implementat ma tajjeb iġifiri jikonna strategija globali tajjeb imma li jikonna rizultati implementazzjoni flessibilta u anki prioritajiet grazzi. Sur Assis minuta. Grazie President, Kommissarju Mogherini. L-Unjoni Ewropea għanda tista tirkupra l-influenza taħħa fid-dinja jek la eh, turi li hija eh, seta li tista tipproteġġi, ti tigarantixxi l-paċi u stabilità fir-reġun u fid-dinja. Però trid timpenja ruħha bi politika ta' difiża u sikurezza komuni. Ah, meta wieħed il traġedi attwali bħas Sirja u Libja, eh, situazzjoni fil- Sahel u Daesh, e, l-Unjoni Ewropea għanda terfa responsabilitajiet tagħha ma tistax tagħtiha l oħrajn għaliex il-prinċipju l-valuri tal-Unjoni Ewropea juri li aħna nistgħu nigarantixxu e, politika komuni ta' sikurtà u difiża. Eh, flimkien ma l-politika esterni, l-izviluppu u l-għajnuna umanitarja. Rridu nsibu bilanċ bejn il-funzjoni ta' medjatur u l-funzjoni preventiva. Rridu n-kooperaw aktar mal organizzazzjoniet regionali, per eżempju l-Lega Arbija u l-Unjoni Afrikana. Anki inti tkellimt eh, Marġel Wis tajt il-President eh, Sur Kukan għal-minuta. Issa dejjem iktar aħna naraw ir-rabta bejn il-politika barranija u s-sikurtà interna. Sfortunatament l-Ewropa eh, saret fraġli ħafna f'din is-sitwazzjoni. Għandna bżonn niżguraw iċ-ċittadini illi aħna kapaċi namlu kemm CSDP kif ukoll CFDP. Irridu insaħħu l-kooperazzjoni reċiproka fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn insaħħu l-politika fejn hija l-iktar importanti fi kwestjonijiet tal sikurta u osma bħal eh, ġirin tana il-xlok u il-Balkani u propju għonek qed naraw illi hemm kriżi, konflitti u eh, minacċi ġodda li jaslu fl-Ewropa. Rridu nkunu lesti naffaċċawhom dawn l sfidi u eh, un mpoġġhom naraw li mumma l prioritaj tana L-politika esterna tana għandat tamel sens jekk aħna rridu nżidu s-sikurtà fl-enerġija u nejnu li l-imsieħba tal-vant ma rridux inkunu iktar dipendenti fuq il-gas tar-Russja. Grazzi. Eh, Frau Präsidentin, wir haben es von der Hohen Vertreterin und auch in der Debatte gehört. Präsident, aħna smajna f'dan id-dibattitu li huma li sfidi għall europa Rajna li huma gbar ħafna. Hemm bżonn ikkun hemm rabta bejn is-sikurtà u d-difiża. Hemm li jkollna politika ta' sikurtà u ta' difiża iktar maquda bejn il-pajjiżi tagħna. Aħna dan ġa għadnieh, il-maġġoranza ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom ikun umana. Però qed naraw aħna mill-polls illi iċ-ċittadini jixtiequ li kunem hemm iktar punti komuni għal din il-politika ta' sikurtà u politika barranija. Fl-opinjoni tiegħi hemm ħafna teddidiet, bżon najdu ngħidu li huma l-prijoritajiet tagħna, naraw li muma biex inkun nistgħu nippreparaw l-istrumenti neċessarji għal dura. Is-Sinjura Mogherini nawguralek suċċess. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għal catch the eye. Għandi tlet talbit Isur Birkunen, Signora Birkunen għal-minuta. E, l-ambjent sar iktar instabli il-sikurta e, interna u esterna ma marbutin, hemm il-ċiber minacċi Eh, radikalizzazzjoni, terrorizmu, l-krizi tal-migranti u dan jfisser l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi u jkollha aktar kooperazzjoni biex tiżgura li jkun hemm sikurtà u għandu jkun hemm flussi ta' dejta u fl-istess ħin il-teddidiet tradizjonali ma sparewx bħal uh, Eh, l-azzjoni ta' Russja fl-Ukrajina u għal pajizi Ewropej NATO għada e soluzzjoni l-iktar importanti u mandiġ l-Unjoni Ewropea toħroġ kompetizjoni tal-NATO imma il-pajizi għandhom jkollhom iktar kooperazzjoni bħala mill-pilastru tan-NATO anki l-Ewropa għanda eh, tieħu iktar responsabilità militari u politika. Grazzi, Marias. Grazie. Il-prinċipju bażiku tal-politika barranija u sikurtaja solidarietà tal-Unjoni Ewropea lejn il-membri. Ma da u bat lejn il-Greċa fejn hija O U l'attività l-attivitajiet eh, illegali fil-Skopje, fil-Fajrom, fil-26 ta' Marzu E, e, kienem proposta li tihdu mizuri kontra l-fajrom għalix il-pulizija ta' fajrom ġiet attakata il-refugġati u migranti li kienu fuq naħat Griga e, ġew attakati mill-pulizija ta' fajrom bil-gas ta' dmuħ u kienem ħafna persuni midruba u anki ġew sparati xi kolpi u kieku inti kont eh, rispondejt għal mistoqsija li għamilt lek għaxar ilu, illum kien ikun possibli nibatu eh, avvis, nibatu twissija lil fajron li wieħed ma jistax jimxi b'dan il-mod. Il-kellim li miss, grazzi President. Signora Mogherini, nixtieq nirringrazzjak għall-opportunità li kellna biex ikonu dan id-dialogu intensiv illi eh, inti qed eh, ikollok mal-Parlament Ewropew. L-MEPs kollha japprezzaw dana minnaħa tiegħek. L-alternativi li għanna u dimna u fil rwol tagħna bħala tur globali nixtieqna mill-lek xi ftit mistoqsijiet. Hemm aspett ta' sikurtà interna illi jinkludi l-ġlida kontra terrorizmu u anki il-ġestjoni tal-krizi migratorja. Fil-politika barranija għana relazzjoniet ma' Turkija illi tikkomplika situazzjoni fil-reġun Umbat hemm il-problema anki tal-kontroll tal-frontieri u l-kriżi tal-migrazzjoni. U t-tielet problema hija l-Ukrajna. Aħna rajna fl-Olanda kif referendum nazjonali fuq kwistjoni Ewropea jista' jkollu konsegwenzi ħiżina. U il-problema hija eh, tana illi nispiegaw dawn il-komplessitajiet lill pubbliku. Grazzi. Bekna l-orkaċ tiegħi un nisimaw seminanti Sinjora Mogherini biex t-rispond. Uh, let me say just. Grazzi tassew sempliciment ringrazzjakom eh, u najdilkom li onorevoli wġibtek li traġi fi suppost irċevi għallum jew lejla jew għad insomma. Nina nixit nisħaq fuq dak li intom semmejtu fid-dibattitu li għana lejla fuq ir-rabtiet li hemm bejn is-sikurtà interna u esterna. Ta' bilħaq dan il hemiċiklu id-diskuta żewġ aspetti fuq il-lat intern tal-politiki tagħna fejn aħna għandna wkoll approċċ estern. Ir-reazzjoni għal kriżi ta' migrazzjoni u l-reazzjoni għal kontrattakki fi Brussell dawn huma żewġ aspetti tal-politika tagħna illi għandhom angolu estern u intern ukoll u aħna żviluppajna wkoll fl-aħħar xhur approċ maħan tal-Komissjoni maħan speċjalment tal konsil biex nintegraw speċjalment il-tweġibiet esterni. U jina naħseb li dana kollu irrit jinżel fid-dibattitu tagħna naħseb nittama li f'xi minna santa oħra forsi inqas fl strategija tagħna li qed inħejju xie eżerċizzju kollu tal-istrateġija globali hija dik li aħna rridu e, naqdu li da politika kolla differenti li jahna fl-istituzzjonijiet differenti biex nerbu il-distakki li ħna nafu li għedin emmek fuq l-użu ta' loda interni u esterni. U nisaq fuq il-fatt illi il dibattitu f'din il-Kamra juri li fuq livell parlamentari aħna rridu naraw esattament kif għan nitrattaw ċertu kwistjonijiet għaliex għana l-affarijiet għandhom xaqsmu aspetti interni tal-politika interna u esterna u dik li għanda xaqsmu politika esterna li titratta dak it-istess tip ta' soġġetti u fi eh, laqat differenti Iġifiri forsi għal darbohra nistaw nħarsu lejn mezzi innovativi ta' kif li trattaw l-istess kustjonijiet mill-angoli differenti li ġdan huwa l-valur miżjud tal-Unjoni Ewropeja. Għalna tant għanna differenti, kemm interni kif ukoll esterni, l-kunu iktar ibsin u dawk iktar rotob. U eh, l-ewwel uħut minnhom huma fost l-infosti l-istituzzjonijiet Ewropej li jkollna dak l-approċċ komprensiv li ħana meċin li ġurdu dibattiti oħrajn. Dan jott għad definizjoni li aħna għanna unek. Il-Jerma Brock jiddefinisċa bħala multipolar, ma nafx kemm multipolari, e, naħseb li inqas għanna nuqqas ta' ta' naħaw wahra, estremi u jħor, aħna għadin nejxu dinja li qed bidder kull ma jmur fil-verità. Barra minnek fuq il-kustjoni li sema danġan, fuq eh, aħna għanna nimplementaw l-istrateġiji tagħna għal darb'oħra hawnhekk nixtieq nirġa' lura dan il-punt fit-dibattitu tagħna fl-istrateġija globali għaliex implementazzjoni ewlenija bħala element fl-istrateġiji tagħna. Mijiex it-tmiem, mhijiex il-konsekwenza tagħha imma parti integrali. Hemm ukoll linji ta' politika oħra prioritajiet oħrajn partijiet eh, ewleni li jiena ma fokajġ fuqha minn lejla ma ma jfissirx li dan il prioritajiet għalina jiena ħantemmi bislet minn tisa' minnhom is-sikurtà fl-enerġija jenna kif semmejt issa il-razzjoniet ma' għadajan li semmejt qabel u ħannerġa jiena kif ġejt l-ura mġa qabel ma kmorġa Ġapun GG7 morġa karta fej kena eh, diskussjoni fej ħafna mal stati membri tal-pajizi li huma voluti fil eh, azajan fuq il-relazzjoni strateġika tagħna u wkoll kwistjoni ma' Sahel u relazzjoni tagħna magħhom għaliex dan huwa ewlieni u ta' priorità fil-ġestjoni tal-influssi migratorji u ġestjoni tagħhom u importanti wkoll għall-flussi globali ekonomiċi Iżda għal darba ħra nirridu nifokaw fuq il-prioritajiet tagħna immedjati. Xi kemtejn tal-aħħar fuq kwistjoni illi ħafna minnkom ikkommentaw fuq illi huwa hija l-Unjoni valur Meżju tal-Unjoni Ewropea jew il-mur il-nuqqas ta' valur Meżju tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nindom moċċar jiena nħoss jiena nara illi hemm koxjenza li qed tqum fost iċ-ċittadini tagħna Ewropej. U anki waħda li qed tikber kull memur fis-Stati Membri tagħna li lanqas biss li kbar stat membri huma seta' dinija iktar. U jiena dejjem ngħid u ħafna drabi ngħid jiena għandha żewġ tip ta' pajjiżi fl-Ewropa żgħar u dawk li għadhom ma realizzawx li huma żgħar. Imma dik ir-realtà tal-istorja tagħna. Dik hija daqs tal-politika barranija u tal-politika ta' sikurta u mem xej li jistaw jamlu stati membri aħjar weħidhom milli flimkien. U naħseb illi mexin fi triq tajba sa. E, aħna smajna ħafna minn dan iħsib fuq ir-Renju Unit u l-wol tar-Renju Unit fl-Unjoni fuq il-politika barranija ta' sikurta. Ixtieq insemmi eżempju li Rita Ħawit kienet qed tissemmi wkoll qabel. Aħna tqajna f'Londra xarejn ilu għall-konferenza ta' Londra fis sirja għal fejn l-Unjoni Ewropea nifisa flimkien ma l-Istati membri jiprovdew żewġ terzi żewġ terzi mill-allokazzjonijiet eh, li wasal biex il-konferenza tkun ta' suċċess imma jiena l osservazzjoni se jtmur il-minek għax dakinhar il renjuniet kienu resqu idea ta' compact economic eh, compact ekonomiku li jbunu għal-Ġordan. Idejat kreattivi ta' kif nistgħu nagħmluha sostenibbli fi żmien medju u l-fatt illi l-Ġordan u l-Libanu tant qegħdin jospitaw rifuġati kemm f'kampijiet ra rifuġati jew inkella komunitajiet li jospitaw da din l-idea meċċiet il-qudiem u wissa qegħdin implementaw għallum il-ġurnata minħabba u minħabba biss li l-Unjoni Ewropea tefet għad-dispożizzjoni ta' dik l-idea l-slodda li l-iktar noqsmu mal-kommerċ li għal possibbli illi jkollna dan il-compact illi għandu xieqsam ma' deċiżjonijiet illi għana fl-Unjoni Ewropea, kapaċità tal-Unjoni Ewropea li jittieħdu u mhux biss tal-Istat Membru wieħed. Jifisser illi l-idea tal-Unjoni Ewropea kien brillanti li kienet għattej l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u anke l-ġirien tagħha kien um, saret possibbli minħabba deċiżjoni kommuni tal-Unjoni biex nimmetqu din l-idea. U din hija fi kulħadd jirbaħ kwatir baħat l darbiet il-Bahrin Unit, l-Europa u anki Alġirien li tlet darbit. Rebħa, rebħa, rebħa, iktar mill-li kiku kuħat jitlef wahdu. Iġifiri, ovvjament, xart għanna problemi, għanna limiti u għanna xeffariet li għadhom maħmu. imma l-punt huwa li r-rwol tagħna Mwix għedi, għax għanna biex għedin għonek biex nejdu li ma taħdimx, aħna bħalla l li jifassu l-politika u li nipruvaw li ħadmu għam laffariet u jina nasepp li dan li ħana għedin nipruvaw Grazie. grazzi. Grazzi. Mela, bekna